għana jala din il-parti tal-agenda l-punt li jmiss il-ġejjini tal-standardizzazzjoni Ewropea. Il-rapport tas sur Koċisnik il-ħed kellem l-erba minuti. Eh, sur President, Signora Kommissarju, kollegi, il-rapport li għetni diskutu l-lum għet ikun sottomess parti mill-pakket li qed jaħdem fuq il kummissjoni bħalissa. Dan il-pakket se jirrevedi il-qafas legali tal-istandardizzazzjoni Ewropea illi affettwa il-ġejjini għas-snin li ġejjin u interess ta' dan il-Parlament li jibat messaġġ il kummissjoni u anka l pubbliku dwar l-iżvilupp fil-ġejjini tal-istandardizzazzjoni Ewropea. Sistema valida Ewropea ta' standardizzazzjoni hija mod kif niżguraw illi nużaw il-potenzjal tas suq intern, nsaħħu l-kompetitività tal-ekonomija Ewropea u anka li nilħu l-miri tal-istrateġija 2020. Għalhekk kif fukajna ħafna fuq il kwistjoni kellna diskussjonijiet intensivi mal-partit eh, kollha interessanti fuq livell pan-Ewropew fuq livell ta' stati membri sabiex insibu standardizzazzjoni ottima Ewropea ma traskurajniex anka rappreżentanti tal-SMEs u anka rappresentanti tal-laqdi tal-konsumaturi, persuni b'dizabilità, ambientalisti u oħrajn. Fil-waqt li niddiskutu il-sistema ta' standardizzazzjoni tal-ġejjini, bilna li revizjoni għandha timbena fuq s-saxħa, mandux u tibdi radikali illi jimmina il-valuri principali ta' sistema. Sabiex konna sistema effettiva ta' standardizzazzjoni Ewropea, hemm sa' nizguraw illi organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni li sessa ma kienux attivi ikunu aktar attivi fil-fatt bħala pal organizzazzjonijiet oħrajn u ma l organizzazzjonijiet nazzjonali ta' standardizzazzjoni li ta' jafu jikkomunikaw ma' xorxin u jiprovdu il-pedamenti ta' sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea. Fil-ġejjini irridu wkoll nifukaw aktar fuq l-involviment tal-partit interessati sabiex ikunu attivi fil-proċess għaliex rridu li l-proċess ikun iktar rappresentativ. Kwistjoni oħra li qed niddiskutu hija l-aċċessibilità ta' dawn l-standards Standards għandhom dejjem jikkonsidraw l-utenti u għandhom ikunu aktar faċli tużom Din il-liberalizzazzjoni tas-servizzi iġġalna naħsbu kol fuq standardizzazzjoni fis servizzi Servizzi huma importanti ħafna għal kompetizzjoni transkonfinali fl-oqsma tas servizzi Dan huwa mod kif inneħħu ostakli fis-suq intern billi nneħħu dawn l-ostak kelin kun qed nagħmlu dan, kif ukoll nkun qed nagħmlu dan jekk niżguraw aktar kompetizzjoni. b'hekk nkun nistgħu naraw ukoll aktar trasparenza u servizzi ta' kwalità għolja. Innovazzjoni u teknoloġija huma wkoll huma wkoll fattur importanti hemm bżonn kollaborazzjoni bejn innovaturi, akkademiċi, riċerkaturi u dawk li joħolqu dawn l-standards. Mingħajr il-kollaborazzjoni l-Ewropa mhux se tkun tista' tagħmel standardizzazzjoni u iżet l-arfin fin nanoteknoloġija jew l-ICTs pereżempju. L-abilità tagħna li nittraduċu r-riżultati ta' riċerka u żvilupp se jaffetwaw jekk is-sistema Ewropea u se jkollha proċess se jkoll impatt fuq il-dinja globalizzata. Staqt nirringrazza lill membri mill-Kumitati ITRE, mill-Kumitat tal-Ekonomija Tal-jum li dan il-rapport ħad gost u koll li sibna ftejn fost il-gruppi politiċi kolla. kollha. Għos dedikaxija tu kaċ tijaj, ikirija kommi jena lebto. Kaċ tijaj. Voglio esprimere innanzitutto la mia... Stat nesprimi l ewwel il-soddisfazzjon tiegħi għax xogħol li u taqt ma' rapporter u xoddaw rapporter skolla li maħom sibna bilanċ validu bejn pozizjonijiet politiċi differenti. Dan il-rapport rappresenta messaġġ politiku importanti u ċar għal kommissjoni Ewropea u tinkludi linji gwida importanti fid-dawl ta' revizjoni li jmiss. U kol rajna li sistema prezenti taħtem kif suppost u mandiġ bżon xi tibdil kbir it-tizjib li proponejna ma jipreġudikawx il-prinċipi li fuqhom nibbażaw is-sistema pal delegazzjoni nazzjonali anka il-natura privata ta' sistema, però mżon l-interessi pubbliċi labu rwol aktar attiv kontribwixxi għal standards ġodda. Naħseb illi ir-rwol tal-SMEs huwa importanti u rilevanti fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Dan jirrappreżenta l-bidu biss tal-proċess aħna nkomplu nagħmlu fi xogħol li jmiss sabiex l-istandardizzazzjoni Ewropea tindirizza l-ħtiġijiet ekonomiċi tal-Ewropa. Kirux Balċitis jgħan lebtu. Donobre Balċitis. Grazie ħafna, President, kollegi, jien nishtiq nifraħ li kollega tiegħi għal dan ir-rapport verament importanti. L-istandardizzazzjoni huwa importanti ħafna għal ħolqien ta' suq waħdini u ntejbu l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi membri u tneħħija wkoll ta' xkiel għal kummerċ. Jiena ħad gosb l-intenzjoni tal-Kommissjoni biex eh, jirrevedi l-pakkett ta' standardizzazzjoni u naħseb disperaw li jkun adekwat biżejjed biex eh, ħarsu lej sigurtà tal-prodotti u jkun hemm ħarsin tal-konsumaturi fl-istati membru. l istandards uniformi huma fl-Unjoni Ewropea kollha eh, hija importanti ħafna biex għal dawk is-setturi ta' teknoloġija qed jiżviluppaw. It-tisħiħ e, e, e, tal-kompetitività tal-Unjoni Ewropea kif ukoll is-saħħa tal-konsumaturi bi prodotti li għandhom sigurezza jirrikjedi standards uniformi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi għadis sur Pasqua. Grazie ħafna. Il-standardizzazzjoni Ewropea parti minn sistema internazzjonali tippermetti użu uniformi ta' regoli fis-setturi ta' produzzjoni ta' dinja kollha. L-iżvilupp tas-soċjetà tibdel it-teknoloġija, tibdel il-mod kif ngħixu u għal dan standard bżonn iddefinixxu b'mod evoluttiv ukoll u b'mod kostanti ir-regoli użati jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun tassew innovattiva ma stax tevita attivitajiet marbuta mal-ħolqien ta' standards ġodda illi poġġu fuq is-suq il iskoperti ġodda ta' xjenza wasal iż-żmien illi natwalizzaw il-regoli ta' standardizzazzjoni, proċessi ta' standardizzazzjoni Ewropea e bazati fuq tradizzjonijiet nazzjonali fil-preżent. Dawn il-mekkanizmi għandhom ikunu aktar sempliċi u aktar effettivi. U segedi jena lebto. segedi. rappresentanti tal-Jubik, għafna drabi e, jikonsidrawna bħala euroscettiċi, aħna eurosettiċi, ma ma jfissirx li ma nappoġġawx e, il-kooperazzjoni bej l-Stati tal-Unjoni Ewropea. Aħna kontra l-prinċipju ta' Stati Uniti tal-Europa, ma dana kollu dak l-għandu xasam l-standardizzazzjoni hija ħaġa li nista' disposti nappoġġaw. Aħna e, niġu akkużati li aħna kontra kull standards aħna dan mhux il-każ aħna eh, nixtiequ nappoġġaw l-istandardizzazzjoni. U nixtiequ nitolbu u nitolbu lil kulħadd biex jappoġġa l-istandardizzazzjoni. U jappoġġaw ir-rapport, grazzi. Kristopoli. Grazzi ħafna. Għandi żewġ kelliema oħra l-Onorevoli Basescu l-adozzjoni tal-standards Ewropej jistaw jikkonsolidaw u jtejbu l-pozizjoni tal-intraprizi żgħar u medji. Dawn għandhom bżonn li kollom prodotti sempliċi li għandhom l-istess standards u kunem minimu ta' dokumentazzjoni u b'analiżi finanzjarja semplifikata. il sistema Ewropea ta' e-, standardizzazzjoni ist Eh, għanda bżon bazi komuni biex wieħed ikun jista' jiffoka sew fuq dan is-settur għalhekk aħna nimplementaw il-prinċipju tas sussidjarità u l-proporzjonalità f'livell Ewropew. Think small first tajt il-kellima huwa il-prinċipju li eh, wieħed għandu eh, isaħħa f'dak nixaqsam intrapriżi żgħar u medji. Fir-Rumanija Ah, għamilna liġi biex wieħed ikun jista' japplika direttament il-liġijiet tal-komunità biex wieħed ikun jista' ehm, jarmonizza eh, il-kondizzjoni ta' prodotti li wieħed joffri fl-Europa. Impulzu k tomu, aby komissa. Grazie ħafna. Eh, naħseb li dan huwa sinjal il-Kommissjoni biex jkompli jarmonizzaw eh, l-standards fil-suq intern bil- globalizzazzjoni huwa l-unika forma li nħarsu il-konsumaturi Ewropej skont l-kwalità baxxa speċjalment mill-Asja. Jien nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi fil-kumitat ħalli appoġġaw l-emendi tagħha li e, e, permettu wkoll li niżviluppaw standards għal prodotti għat-tfal. E, ħafna drabi ħafna tfal għandhom problemi għabtopeċ ħabba eh, ċerta zraben ċinizi, per esempio, ħaġa tajba li kon eh, li kolna regoli ta' sikurezza għal eh, ġugarelli, ma dana kollu memx għal zraben. Nispera li l-Kommissjoni tista' reagisċi għal din l-sfida u tieħu l-passi li hemm bżonn. Naħseb li ħasra li Franza u Ġermanja rebħu f'dan il-kas u mux ħajkun hemm vuċi waħda iżda 27 vuċi differenti. Tellut hyvästä mietinnöstä, joka on hyvä pohja jatkotyölle. Grazie ħafna għal għal rapporter u għabazu tajba għal ġejjini jien nishtiq nisħaq fuq trasparenza u karattru demokratiku l istandardizzazzjoni il-gruppi soċjali pempju bħal gruppi tal-ambjent, tal-intraprizi żgħar u konsumaturi jistgħu jipparteċipaw aħjar. Ma nix permettu li l-intraprizi l-kbar jikkapparraw das settur tal-istandardizzazzjoni, nixtieq li wieħed jieħu nota li law dan nota tagħhom fil-rapport. Dawn il-gruppi soċjali żgħar Eh, eh, għandhom eh, kapaċa li jinfluenzaw u għandhom jiġu reprezentati u kapacità ta' reprezentazzjoni msaħħa għandhom jinataw kol il-kapacità li jivvotaw fil-komitati tekniċi u importanti li wieħed jizviluppa tip ta' produzzjoni ġdida jena nixtieq li l-Kommissjoni tinniħu nota tagħha. Grazzi ħafna u lejli tajjeb. Kalli niktasas, Efkaristo poli orx χρησιμοποίησαν ελληνικά και, Grazie ħafna. U l-il tajb li Għawek baqaw ftit, pajna ftit f'dan il-sala plenarja. L-axħar kellima hija il-Kummissarju Damanaki. Grazie ħafna l-rapporter għax-xogħol tiegħu dan il-rapport li ġabar l-approvazzjoni ġenerali. Nirringrazzja koll il-membri tal-Parlament li baqgħu maħna Tart biex jgħinu l-President bil-miriet jixjaqdi id miriet jgħu kif ukoll jagħmlu xi kontributi verament kostruttivi u ideja tal dan id-dibattitu. Dan ir-rapport huwa kontribut utli għad-dibattitu li beda xi ilu bil-Kommissjoni jattira l-attenzjoni tagħna għal ġejjini tal-istandardizzazzjoni fl-Ewropa, element eh, ewlini fil-suq eh, uniku u kol biex jiffaċilita l-innovazzjoni u xogħol għal-negozji. Fid-dibattitu li ġej eh, għandna nħarsu lej l-enerġija l-ġodda, l-ambjent u sfidi oħra dan il-proċess ta' standardizzazzjoni. Nħarsu lejn l-evoluzzjoni ta' teknoloġija, kapacitajiet eh, poteri ekonomiki ġodda, eh, enerġiji rinnovabbli u affarijiet oħra huma ftit biss mill-fatturi li aħna aħna naqblu eh, mar rapporter li għajt li aħna nistgħu nibnu fuq is-sistema li teżisti ġa din hija bażi għaw b'saħħitha għal żvilupp fil-ġejjini, imma madana kollu hemm lok għal titjib. Il-rapport joffri ċerta eh, eh, proposti biex intejbu s-sistema fil-parametri li għanda. Eh, Ovvjament jisħafu mm, mm, l-importanza ta' delegazzjoni nazzjonali, ma' rapport jitkellem ukoll dwar konsekwenza negattiva ta' dan il-prinċipju li id-deficits li jeżistu fil-parteċipazzjonijiet f'dawk il-partijiet interessati fis-soċjetà dak rappreżentazzjoni tal-konsumaturi, ambjent u sigurezza eh, fil-proċess ta' jiġi stabilitu l-standards. Il-parteċipazzjoni ta' daw il-partijiet interessati hija importanti ħafna eh, għax dan tagħti għal leġittimità u eh, responsabilta u tejjeb il-kwalità tal-konsensus. Il-Kommissjoni ħadħares lej forum konkreti biex wieħed jippermetti li organizzazzjonijiet li jippreżentaw daw il-partijiet interessati fis-soċjetà li jkunu membri utli u effettivi fil-organizzazzjoni Ewropea dwar kif wieħed jista' ikollu parteċipazzjoni aħjar mill-partijiet interessati fil-proċess ta' istandardizzazzjoni. Il-Kommissjoni taqbel mal-opinjoni li dak l jaqsam l-rol lini ta' delegazzjoni eh, nazzjonali l-korpi ta' l-standardizzazzjoni nazzjonali huma eh, atturi importanti ħafna dan il-proċess. Allora il-korpi nazzjonali kollha għandhom ikunu Eh, pjattaforma eh, b'saħħita ta' bini ta' konsensus. Hemm differenzi importanti dwar kienu xaqsam risorsi, kapaċità teknika u involviment tal-parti interessati fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Hemm lok għal titjib fl-istati membri f'dan l-aspett. Alla volja il-problema tal-aċċess għall standards m'għandux ikun relatat mal-prezz il-Kommissjoni ħadet gost bit-talba biex daw il-korpi eh, nazzjonali naqsu itaffu l-ispejjeż billi eh, jistabbilixxu prezzi eh, iżjed baxxi u jippermettu kol aċċess aħjar għall-SMEs. L-istandardizzazzjoni Ewropea għandha potenzjal kbir biex tappoġġa l-leġiżlazzjoni u l-politika pubblika. Ħna napprezzaw li rapport jaraf dan eh, dan u jisħaq il-bżon li wieħed jidħol f'setturi ġodda bħempju bħal dak l xjaqsam is-servizzi. Kif jgħid ir-rapport, modell Ewropew ġdid għandu il kontribut għall-innovazzjoni Ewropea u Zvilupp sostenibbli jiena biex ntem nixtieq eh, nirringrazzja l-daw kollha li ħadu parti f'dan ir-rapport. Grazzi President. Grazzi ħafna. Signora Kommissarju, mela jek temmejna id-dibattitu l-votazzjoni issir il-ħamis fl-offsinar nkomplu għada eh, l-3 19 ta' ottubru mid-9 sal-nofsija. Umbat mid-3 sal-7 u mid-9 sal-nofs lejn Mela, dik Ek intem seduta tagħna u naġġornaw.